L-ordwa tajba se niftħu mela s-sessjoni tal-lum u se nibdew bil-ewwel punt tal-aġenda tagħna tal-lum fuq id-dikjarazzjoni tal-Kunsill tal-Kummissjoni fuq it-ħejja tas-summit taż zona tal-Ewro.